tal-buni li neħi l-immunità ta' Sur Kioglu u l-autoritajiet pollakki fil fat neħu il talbusa biex neħu l-immunità ta' Sur Kirċeski. Jiena nixtieq li fil-fatt um, nitlob illi nikkonfermaw